Ok, okay. kolejny punkt porządku obrad. Mela naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Mela mistoqsija orra li l-Kunsill u l-Kummissjoni dwar it tiġri tal-pjan tal-Unjoni Ewropea dwar l-azzjoni fuq l-egwaljanza ta' sessi u t-tisieħa tal-nisa fl-iżvilupp. Naddi l-mikrofonu l-ewwel li rapport jew li l-persuna li kitbet il-mistoqsija l-Onorevoli Linda McAvey. Grazzi ħafna, grazie President. Kummissarju Stiljanidis, kunsil kollegi, għadin hawnhekk eh, fix xifta fil-axija, imma xorta waħda eh, din hawnhekk biex nitkutskutu vera kwistjoni importanti, naħseb taqblu xaqna dan il-dibattitu il-lejla xaqna naraw impen sieħ mill-Komissjoni l-Stati Membri għal bidla fil- l bejn is-sessi u it tisjieħ tan nisa fl-izvilupp. xaqna naraw l-azzjoni eh, assessi li jitieħed bis-serjetà mhux biss li jkun hemm kliem. Aħna nafu li rrid ikun hemm pass il qudiem għax il-valutazzjoni stess tal-Kummissjoni tal-aħħar programm tajt wet kwota u li r-riżultati eh, ma tantx kienu ċari kien hemm ħafna xquq eh, u huwa biss minn eh, xogħol ta' ftit individwi impenjati mhux tweġiba ta' organizzazzjoni lek irridu naraw bidla. Imma sfortunatament ikolli nibda id-diskors tiegħi tal-lum bi punt negattiv. La posta rezoluzzjoni tagħna talab lill kummissjoni sabiex toħroġ bi pjantazzjoni ġdid bħala komunikazzjoni sabiex il-Kummissjoni tibat sinjal politiku ċar dwar il-ħtieġa li jkun hemm dan il-pass il qudiem messaġġ li l-igwalanza bejn is-sessi vera importanti u li titjieħ tan-nisa irid jitpoġġa f'pożizzjoni ola tal-politika u l-agenda l-politika l-izvilupp. U aħna svajna u koll xie għajdut li sfortunatament saru realtà li kummissjoni xaqet tippubblika dan bħala dokument ta' xogħol mhux bħala komunikazzjoni kif kienet l-intenzjoni inizjali fil-fatt ta' bilħaq wara il-vot fil-kumitat il-kummissjoni publikat dokument għal ħaddiema mhux komunikazzjoni. Jiena tkellimt ma' nies fil-kummissjoni, jiena smajt l-argumenti tagħhom u ma ma jixxuqux li konsidrawa jiġu konsidrati bħala qed u kull komunikazzjoni u ma jxux li uħdu jġildu imma meta l-darba ħren tiddura l-valutazzjoni tal-axħar program et nistan naħseb li ħataraw il-għala irridu naraw li dan id-dokumenti tieħed bis-suġġita bis-serjetà għax id-dokumenti jgħid li l-inċentivi sabiex jiġu motivati l ħaddiema fil-Kummissjoni Ewropea u fl-EAS kemm fi Brussel kif ukoll fid-delegazzjonijiet sabiex jihdu eh, bis-serjetà l-ugolanza bejn is-sessi u t-tisjeħ tan-nisa. Dana kien nieqes kien hemm falliment kif kellna komunikazzjoni aħna kienet tkun adottata mill-kulleġġ tal-Kummissarju kollha. U dana kien jibgħat messaġġ sieħ l ambasċaturi fid-delegazzjoni tagħna li qed nitkellmu dwar politika tal-Kummissjoni Ewropea u mhux dokument ta' ħidma għal-ħaddima u ġifiri l-fat li dana kien dan il-pjan ta' azzjoni għassessi dana ħapas lura mux il-qoddim dana ma kienx pass intelligenti minnaħat tal-Komissjoni imma issa edin f'din il-situazzjoni u l-Komissarju Timmermans għal se għalilna li huwa feminist u impenjat u koll lejn l-agenda u nafrijinti u koll Sinjanidis, Komissarju Sinjanidis u l-Konsillu koll vera impenjati. Għalek, dwar id-dettalli eh, ta' rezoluzzjoni tagħna li nixtiequ issa eh, ma' politiki konkreti flimkien ma' rizorsi finanzjarji nixtiequ l-egwaljanza tal eh, bejn is-sessi tkun xi ħaġa prinċipali ta' dexra ta' delegazzjonijiet li kuna monitoraċ monitoraġġ valutazzjoni nixtiequ li dan jkun parti mid-dialogi dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-pajjiżi terzi. Nixtiequ azzjoni fuq programmar l-edukazzjoni, il-vjolenza kontra in-nisa u l-bniet li wkoll li niġildu kontra salari mhux indaqs u prattiċi mhux indaqs u dwar aċċess għal kura tas saħħa u dwar ukoll il-lif ta' maternità drittijiet tal riproduzzjoni koll kummissarju jiena nixtieq nisma' minn għandek dwar kif il-pjanijiet tal-finanzjament se jitpoġġew fi azzjoni kif se nagħmlu segwitu fuq dan il-pjantazzjoni jew qafas jattati eh, ħdan l-isem u rridu naraw u koll nħarsu lejn din il-kull diskussjoni fil-kuntest ta' xogħol iktar wiesa fuq l-anijiet għal izvolup sostenibli li ġew firmati ġimatajn ilu ġewwa eh, New York li natu saħħa l-nisa kollha l-bnet kollha u hemm il-miri koll u rridu aħna nintroduċu dawn il-midi fi azzjoni hawnhekk. Hemm ħafna li qed jgħidu li rridu l-indikaturi tagħna jagħmlu hekk. Min qed jgħid li neħtieġu revoluzzjoni tad-dejta, ġifieri rridu n data jekk aħna ma noddux in-nisa u l-bniet, jekk aħna ma nafux eh, Eh, xed jiġu f'ħajjithom hemm mhux nkunu bidlu nbidlu ħajjithom. Imbagħad sabiex naraw jekk il-politiki tagħna jatmu jekk il-nisa u l-bniet eh, fi pajjiżi li qed jiżviluppaw qed jħossu il bidla Fi New York aħna qedna li musen se nħallu l ħatlura lura u issa din l-opportunità sanna biex nagħmlu hekk u għandek l-appoġġ din l-awla sabiex tagħmel l-aħjar ħaġa għal dan il-pjantazzjoni fuq istessi Thank you very much indeed. Grazie ħafna. Senjura rapportera il-Kunsil Ewropew il-Sur Schmidt. President, Signori Deputati. Signora McAdam, jiena jiena nikonfessalek li anki jiena femminista għax jiena kelli l-opportunità niħu uh, kelli kont responsabli għal kooperazzjoni għall iżvilupp u jiena konvint illi l-iżvilupp jgħaddi minn idejn in-nisa l-edukazzjoni u l-funzjoni tan-nisa u l-ħajja ekonomika tan-nisa u jien naħseb li l-futur tal-iżvilupp huwa fid-dejn in-nisa. Issa il-fatt li jkun hemm kondizzjonijiet ugwali bejn il-ġin u nisa huwa priorità kbira tal-Unjoni Ewropea, parti wkoll mill-qafas legali. Eh, <clears throat> l-istati membri huma dawk li huma kompetenti għal biex jagħmlu din l-ugwaljanza. Fl-2015 kien li kien li huwa sena importanti għax se jiġi adottat il-programm ta' wara l-2015 u wkoll il-15 l-anniversarju ta' rizoluzzjoni 1325 ta' rizoluzzjoni ta' ġnus ma'uda u anki eh, anniversarju tal-adozzjoni tal ta' dikjerazzjoni ta' Pegin. Issa, fl-istati membri edin ikomplu iżidu l-isforzi għal dossieri li huwa ta' priorità. F'dan it-tieni semestru, il-presidenza tal-Lussemburgu qed kompli ix fil-Kunsill tal dawn l-aħħar snin fuq l-iżvilupp u nisa u jibbażaw fuq konklużjonijiet li ġew adottati fil- f'Mejju fuq il-ugwaljanza bejn u nisa. Il-presidenza taħdem biex dawn jibqaw priorità fl-Unjoni u fl-Istati membri kemm fil-politika interna kif ukoll fil-politika esterna. Aħna naħdmu mal-istati membri u mas-servizz tal- mali IAS biex, biex pjan ġdid ta' azzjoni għal ugwaljanza bej irġilu nisa u l emancipazzjoni tan nisa fu skala mondjali kienem progressi gbar fil-kwalità bejn is-sessi fuq l-ugwaljanza u l emancipazzjoni tan nisa u biex bekk il-tfajliet u n-nisa jistaw jihdu sem fl-edukazzjoni primarja, hemm dejjem iktar nisa illi għandhom aċċess għal kura tas saħħa għal kontraċezzjoni u fuq dan anki e, il-mortalità ta' nisa nizlet. Però l-kondizjonijiet mhumiex kif nixtiequ aħna u għadhom mhumiex ugwali skont fċerti reġuni anki e, fil pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Kuljum fid-dinja jiġu miksurini drittijiet tan-nisa u tat-tfajliet u ma jagħtuhomx aċċess għal edukazzjoni għandhom ukoll salarju iktar baxx għal xogħol li huwa ugwali għal dak tal-irġiel u u batem il-mutilazzjoni ġenitali u dawn huma kollha eh, affarijiet li juri li juru l-Unjoni Ewropea għandha tkompli dawn l-isforzi anzi tinsensifikom u il-pjantazzjoni li ġi prezentat dan aħar mill-Kommissjoni huwa strument effettiv biex inkunu nistgħu nipromovu drittijiet tan-nisa u tat-tfajliet biex intejbu it-kondizzjonijiet tagħhom li għadhom ukoll vittmi ta' diskriminazzjoni. Aħna nilqgħu favorevolment <coughs> il-fatt illi il-, -il il-relazzjonijiet eh, eh, eh, tal pjantazzjon għandhom ikunu obbligatorju. Umbat hemm ukoll emazzjoni oħra promossa mid-delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kemm lokalment u bekk il- il-problemi ta' sess ġew tal ġew inklużi fil-politika kollha tal-Unjoni Ewropea. Punt iħor il il-nessa u l-iżvilupp se jkunu kol fl-agenda tal-Kunsil tal-Affarijiet eh, Barranin fis-26 ta' Ottubru dan se jadotta konklużjonijiet u l-pjan ġdid ta' azzjoni għall-ugwaljanza bejn irġiel u nisa. Deputati onorevoli, l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri għandhom ikunu dejjem fuq quddiem fil-ġlieda għal kondizjonijiet indaqs u l-presidenza kontas tal-Lussemburgu ħatam l-isforzi kolla li hemm bżonn f'dan is-sens. Grazzi, Sur Ministru. Il-Komissarju Stiljanides. Grazzi, President. <coughs> Kollegi. Membri onorevoli, jiena jatawn flok il-kollega Mimica, Signora McCavan, jiena nittama li sen sen nisodisfa il-mistoqsijiet tiegħek f'din mill-pożizzjoni tiegħek bħal-Kommissjoni. Meta wieħed jikkonsidera id-dewmien fit-twettiq tal-aġenda fid-dinja, l-Unjoni Ewropea tixtieq tikkompleta azzjonijiet u miżuri u fil-politika kollha esterna tagħha u daw jinkludu anki il-kooperazzjoni internazjonali u l-svilupp. Aħna nikonfermaw din l-intenzjoni fil-proċess reċenti ta' adozzjoni. Dina hija eżattament dan illi jamlu s-servizzi tal-Kommissjoni tal-IAS meta prezentat l-azzjoni fuq il-ugwaljanza tal-ġeneri għal empowerment fl-EAS mill-2016 tal-2020. Meta wieħed is l-ambitu u sustanza huwa huwa pratikament suċessur tal-gender eh, plan fuq l-iżvilupp li se jiskadi dal-wat. L-ambizjoni nistgħu narawha fil-kopertura tematika u ġeografika ħat applika fil-politiki fil kolla esterni tal-Unjoni Ewropea u te tinkludi l-assistenza umanitarja se applika fil pajizi kolla msieħba anki f f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza ħat foka fil-oqsma ta' trasformazzjoni ta' tfajlitu ta' nisa biex jiġu eliminati kull forma ta' violenza u diskriminazzjoni biex ikollhom aċċess ugwali għal risorsi naturali u ekonomiċi u biex ikollhom empowerment soċjali u politiku. Dan il-livell ta' ambizjoni u impenn f'dan il-qasa qafas ma ġiex Eh, imwaqqaf mid-dokument ta' ħidma huwa bidla pozitiva biex tiżgura li s-servizzi tal-Kummissjoni u l-IAS jaħdmu flimkien b'mod effettiv, koerenti u strateġiku biex jiżguraw illi id-drittijiet ta' tfajliet u tal-nisa jkunu realtà tangibli. Aħna nistennew illi l-Istati membri jappoġġaw dan l-approċ fil-konklużjonijiet tal-Kunsil relevanti biex dawn isiru applikabli eh, u b'mod koordinat fuq livell Ewropew. Naturalment jina nixtieq ukoll nistieni il-Parlament Ewropew biex jinaqat f'dan l-isforz kollettiv biex nkunu nistgħu nimmassimizzaw l-impatt tagħna u anki riżultati. Jiena konvint illi Il-bidla għada tibda minnaw. Irridu nbidlu l-kultura istituzjonali. U dana inkludi anki leadership dedikat anki fil istituzjoniet Ewropej u fil-Istati membri biex nizguraw li kunem rizultati tangibli. Izguraw ruħom u ruħkom illi il-risorsi finanzjarji adegwati biex inkunu nistaw n-implementaw dan il-qafas ġdid se jkunu motija. Per eżempju, appoċ speċifiku għall-istaff tagħna fid-delegazzjonijiet <coughs> u bil-permezz ta' eh, formazzjoni, permezz ta' taħriġ immirat. L-istrument tal-iżvilupp diġa' E, għal dan spejza hemm mit miljun għal biex jiġu investiti fil-ugwaljanza. U mbagħad iktar ukoll fi programmi oħrajn f'setturi oħrajn fl-agrikoltura, l-enerġija, l-ġustizzja, l-migrazzjoni. <clears throat> Imma mod koerenti biex inkludu il prospettiva tan-nisa u tat-tfajliet struttura għawija ta' u ukoll edha tiġi użata biex l-operaturi kollha fuq livelli kollha ikunu responsabbli tal-riżultati. Biex nikkonkludi. Nixtieq nikkonferma l-impenn tagħna sħiħ għall-implementazzjoni effettiva ta' dan il-qafas ġdid u biex il bidlit iġu mwetqa nittama illi illi il-Parlament se jappoġġana. Jiena zgur illi il-Parlament se jappoġġa din l-inizjattiva tal-Kommissjoni. Grazie għall-attenzjoni tagħkom. Efkaristo, thank you very much Grazie ħafna, Komissarju. Issa naddu għal kellim fisem il-gruppi politiċi. L-ewwel kellim fisem il-PPE u l-Onorevoli Stier. Minuta u nof. U nofs. Grazzi. l ewel net nixtieq nifraħ l rapporter Signora McEwan. Nilqa din il-mistoqsija fuq il-tiġdid tal-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq l-ugwaljanza tal-ġeneri u l impaċipazzjoni femminili fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp. Kwestjoni verament importanti u għal din ir-raġuni għandu ikolna komunikazzjoni minnaħ tal-Kummissjoni. 14 miljun ta' persuna ta' tfajdiet zazah huma obbligati jiżewġu għat eh, ikunu għandhom għazar, eh, għandhom xaċċess għall-edukazzjoni fid-dinja da, u ħafna minnom għandhom posta xogħol. U mbagħad għal daqstant hemm prassi negativi f'ħafna pajjiżi u minkejja dan u anzi minħabba dan għandu għanna ninvestu fin-nisa u ħafna spess u man nisa illi jgħinu fil spiza tal-familja. Il-GDP ħafna pajizi jista' jżid bit-3% kieku nisa u kol kellhom iktar aċċess għall edukazzjoni għal daqstant huwa importanti illi nsaħħu r-rwol tan-nisa u għal din ir-raġuni fir-reżoluzzjoni tagħna li adottajna aħna għadna illi n-nisa għandhom ruol ċentrali fil-pjantazzjoni u għandhom għandhom ikomplu e, ikollhom dan ir-rwol. Issa fil-grupp għal-grupp SD l li Fronzulizza għal tliet minuti. Pre President, sinjuri, meta nqisu l-importanza tal-empowerment tan-nisa mhux bisa eh, fuq kwistjoni ta' dritti tal-bnidem, ma' manki bħala prekondizzjoni biex nilħu il- il-MDGs ta' wara l-2015 jina jidirli illi il-revizjoni tal-istrument ta' kooperazzjoni hija opportunità tajba biex inkunu nistgħu nagħmlu evalwazzjoni ta' dawn il-programmi fin-nisa u fit-tfajliet u nagħmlu l-investimenti neċessarji. Tnejn minn dawn l-MDGs jindirizzaw id-drittijiet tan-nisa b'mod espliċitu, il promozjoni tal-ugwaljanza u l-empowerment tan-nisa u t tip tal-saħħa materna u għadhom daw mumiex imwetqa. Barra minnek il-progress lejn din l-ugwaljanza u l-empowerment tan nisa miexin bil-mod u f'ħafna pajizi. Il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tal-pjantazzjoni 2010-2015 juru li hemm bżonn ċar għal biex imbidlu uh, eh, fil-empowerment u għanna bżonn ukoll ta' impenn ġdid Eh, politiku mill-EAS u mill-Kommissjoni biex inkunu nistaw intejbu l-performance. Għal daqstant jina nappoġġa l-appell biex nużaw miżuri biex nsaħħu l-leadership u l-empowerment tan nisa fil-organizzazzjonijiet, kemm pubbliċi kif ukoll privati E, iridu e, nirsolvu l-problema tal-differenza fil-pagi u nizguraw l nisa u kol e, għandu jkollom l-istess impigi. Iridu namlu sforzi biex namlu prevenzjoni tal-diskriminazzjoni kontra n-nisa imħabba zwieċ u maternità un li li kollom aċċess għall edukazzjoni jkunu liberi minn kol oppressjoni. Il-pjantazzjoni rinnovat għandu jifoka fuq l-aspetti kollha tal-politika, il-kooperazzjoni għall iżvilupp l-għajnuna monetarja, il-kummerċ, id-dritti tal-bnidem u l-affarijiet eh, barranil, migrazzjoni u l-azin, skont il-koerenza politika tal-iżvilupp tal-politika tal-iżvilupp għandu għandu japplika għal anki għal pajjiżi ġirin li qed jiżviluppaw. Importanti li nikkoperaw mal-pajjiżi terzi u mal-partijiet kollha interessati fir-reġunijiet fejn l-użu tal- <clears throat> tal-istupru eh, jieġi eh, biex eh, unajnu l nisaf dawn il-kondizjonijiet biex jirkupraw. Dawn, meta dawn ikunu parti mill-valuri soċjali nkunu edin ners u lejn soċjetà ugwali għal kulħadd. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa għanna fisem l-ICR il-suskripek. President, hija ħaġa tajba li l-Unjoni Ewropea edha tejn il pajizi tal-dinja li qed tiżviluppa, ma f'din l-assistenza li żviluppa aħna nimponu l-ideoloġija tal-ġeneri u l-kultura tal-mewt. U importanti illi nissimaw mill-Papa Francesku illi qal illi il-popli, fil-popli tal-pajiz, ta' dawn il-pajizi jemżon natuhom sikurezza bazika għanna nirrispettaw il-liġi eh, tradizjonijiet l-istorja f'dawn il-pajizi ma nistawx nimponu l-ideologija tagħna u anomali u kol u l-istituzzjonijiet internazjonali li inkludu anki il-Parlament Ewropew għandhom jipromuovu l-iżvilupp uman għal kulħadd u dana għandu jkun ukoll leitmotiv tal-Parlament ta illi għandu jproteġġi id-drittijiet tal bnidem bażiċi. Grazzi ħafna. Issa fisem gruppi oħra? Is-Sinjura Beserra Bastraċċea, żewġ minuti. Grazie ħafna, President, su Smet, su Stiljanides, grazie u proset, signora Mekera, l-agenda l-svilup sostenibli l-2030, l-igwaljanza ta' sessi u biex jgħatu poter l-nisa u l-bniet. Dak huwa numru 5 ma su nofs il-dinja naqrizziet forsi, imma l-maġġoranza li zjed vulnerabli għal-faqar, tibdil fil-klima, nuqasta mezzi ta' s-saddi. L-egwaljenza ta' s-saddi mux bit dritt fundamentali huwa ta' bżon biex naslu għad-dinja li rridu li jkun egwalitarju, prosperu, sostenibli. Dan huwa eh, l-għan li 23 pajis li firmaw biex ikun eh, applikat fi żmien fit-tul. U importanti li aħna naġġornaw dal-pjantazzjoni biex isir il-qafas u l-appoġġ fil-livell Ewropew biex ikunu naslu għall għanijiet li aħna ġew stabil xejna 15 ilu. Tneħħija ta' tul tip ta' violenza kontra l-nisa u l-bniet hija essenzjali wieħed minn kull tlet nisa anki l-Ewropej eh, kollhom xi violenza sessuali, fiżika jew psikoloġika sempliċi fatt li huma nisa. Apparti mis-6 miljuni biex jtejbu drittijiet tan-nisa u l-bniet nitlob l-Kommissjoni li tifferma u ratifika l-Konvenju ta' Istanbul. L-edukazzjoni huwa importanti wkoll biex għall-igwaljenza bejn is-sessi ġan huwa essenzjali ħaġa radikali għax jekk in-nisa u l-bniet ikunu fej suppost ikunu fil-qafas fil qafas fil tal develop sostenibbli. Għalhekk għandu jkun hemm fond mondjali Eh, biex ikollu eh, agenda globali għal punt numru 4 li jkun hemm igwaljanza għall edukazzjoni u nippromovu l-opportunità biex wieħed ikun jista' jitgħallem maħajtu kollha. Eh, garanzija ta' edukazzjoni sekundarja għan-nisa huwa dak li ħajja permetti li huma jkunu aġenti ta' trasformazzjoni kif għandha bżonn. X'kienet di? Muchas gracias. Grazie ħafna. Issa fissem il-grupp GUE għandek l-onorevoli Sanchez Caldentel. Minuta nos. Grazie, President. L-gwaljanza bej sess huwa dritt tal-uman huwa prinċipju tal-Unjoni Ewropea. Ma dana kollu is-salarju tan-nisa huwa isu 30% eh, eh, inqas minn tal-irġiel. in nisa għandhom nofs l-opportunità li jsibu impik. U għed minn kull tliet eh, nisa ġiet kella offiża xi offensa sesswali jew violenza il-fattu li n-nisa mannix l-istess dritt bħal bniet. L-evaluazzjoni tal-ewwel pjantazzjoni juri li hemm nuqqasijiet u hemm nuqqas ukoll ta' volontà politika. l rapport pożittiv jitlob li jkun impjantazzjoni ambizzjuż u li jkun effikaċi għalhekk aħna nappoġġawh. Aħna għanna nipromovu l-igwalinza bej sessi u l-empowerment tan nisa fil-politiki kolli, specialment għan nxasmu mal izvilup Għanna naliminaw kull barriera għall-igwaljanza bej nisa u rġil, barrieri soċjali ma' u koll ekonomiċi li iwaslu l-feminizzazzjoni tal-faqar u l-azil eh, interjuri tan-nisa l-nisa u mriżet li mbatu għanna natu id-dritt għall-abort l-abort li jkun xejn u għax minn għajru għat mux għajkun hemm igwaljanza. U fundamentali tal-pjan ġdid ikollu l-forma biex jkun jista' jikkomunika eh, jkun appoġġat mill-kulleġġ ta' kommissarju minn da kollu jkun hemm barrieri għan-nisa u ħankomplu ċittadini tat-tieni livell. Grazzi. Gracias. Um, on behalf... Grazie ħafna il-ħodor. Noddis għal Ġordi Sebastia. Grazie ħafna. Sur President, verament fiexin eh, l nara del sala ta' seg vojta. Kull darba li tkellimna fuq l-agwaljanza li dejjem u l ħarpunt fuq l-agenda. Nispera li biss kombinazzjoni, ma naħseb li huwa suġġett essenzjali. Aħna ndu għosb l-inizjattiva ġenija bżonn urġenti biex nevitaw il-diskriminazzjoni li fid-din għanna ndaħlu eh, mux biss dikjaraw imma nkunu veru fil-politika ta' kooperazzjoni tagħna. Din l hija importanti imma eh, jiddispjaċina l dokument huwa dokument ta' xogħol u mhuwiex komunikazzjoni uffiċjali komissjoni laqqas muwa ċar kif ħajġi finanzjatu, laqqas mem impen speċifiku biex jidwet iżid il-fondi għal politiki ta' ekwaljanza bej s-setti. Mek ma jkonniġ budget il-klims sabiħ ma jwasservi xejn. Nappoġġaw il-test nifirħu l-dik persona responsabli imma nixtuq għan iżjed budget, iżjed impenn u iżjed linja ta' applikazzjoni. Il-ġlida għall-igwaljanza reali għandha tkun impenn tal-Unjoni Ewropea f'kull aspett. Grazzi. Issa natu għal kellim li miss tal-INF l-Onorevoli Troszczynski għal minuti u nofs. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Grazie, Afna, President. Dan huwa rapport ieħor li waħna qed naħseb li eh, qegħdin eh, narqu l-ġlida u l-enija u qed tikkondannaw l vjonza kontra nisa fl-istess ħin eh, li qed tajdu nuqqasijiet fil-programm ta' dwar eh, l-integrità psikoloġika, fizika ta' nisa u eh, bniet fil-pajz qed jiżviluppaw. Aħna nixtiequ li nkunu nafu nsemmu lil daw il-pajjiżi fej qed dan qed isir. Dan hija ħaġa essenzjali. Ħafna mill din violenza tibda minn f'kulturi li huma karatterizzati mill-fundamentalizmu Iżlamiku u nsibu wkoll fl-Ewropa fil-moskea. Wieħed mill-imams tal-moskea ta' Brest qal li jekk li jekk eh, il-mara toħroġ minar nvelu eh, allura għandha tista' tiġi abbużata nina ideal eh, utopi ta' l-egwarjenza bejn nisa u r reġil ma nsibuhiex f'dak il-pajjiżi fejn qed jiġu sterilizzati n-nisa jiġu obbligati jiżewġu u prassi oħra ma nistawx namlu referenza għal daw minnar ma namlu referenza għall istat Islamiku Boko Haram u, organizzazzjoni terroristiċi għax il-poter tagħhom u għadu vuta għall-leġemonija tal-istati tal-golf li huma kontra il-valuri li nkom qed tappoġġjaw dan ir-rapport. Għadni kemm ġejt minn San St. Petersburg fej il-forum ta' nisa u reġa li jirrappreżenta 29 stat bl-NGOs u koll, universitajiet u oħrajn ntaqaw biex jitkellmu dwar dak li qed jiġri lin-nisa fil-pajjiżhom u daw il-terroristi izlamiċi qed jitkellmu dwar l-atroċitajiet li qed isir l-istupru u l-attakki fiziċi u mutilazzjoni tal parti il-ġenitalja tagħhom biex ma jibaldux għanna bżon nġildu għadu l-gvernijiet li għet jitkelmu da. Kifat fil-bidu, hija dan sforz biex namlu uh, kollox daqqa. U fl-istessin isaxħax id-drittijiet ta' LGBT. Ma nafx jek daw il pajizi għandu bżonna. Kemm ħadd safeħa taslu fil fantasi imperialisti. Grazie ħafna, Signora Deputat. Naddu sal-Onorevole Julie Gerling. Grazie ħafna, President. Inna Innappoġġa eh, azzjonijiet għal eh, l-empowerment tan-nisa u ħad gosp il eh, rapport għall-ekwalenza fejn is-sessi. Eh, nixtieq nappoġġa eh, l-inizjattiva Signora McCavan. Il-grupp ICR e u l-Konservativi tar-Renju Unit eh, rridu l-nisa u l-bniet ikunu fiċ-ċentru tal-iżvilupp. Għanna għax l investiment fin-nisa u l-bniet waqqas il-faqar u naslu għal eh, Millennium Development jgħin biex naslu għal Millennium Development Goals. Etniħu għos bil-pjan imandi eh, ċerta riservi, ċerta dubji, mux komdu dwar l-informazzjoni u l-metodologija, jim konti preferi kiku li aħna l-sforzi n-dedikawom u l-flus n nifquma malla fuq l-azzjoni. jina bent nemne eh, nemmen fil-prinċipju ta' l-effettività tal-ajnuna bazata fuq rizultati. Nappoġġa l-approċċ tal-Gvern tar-Renju Unit ehm, fl-għan l approċ tal gvern tal renju unit fl fran l tal ħinu għax identifikat il-gender mainstreaming fil-prattika. U din hija l-aspet li importanti. Grazzi ħafna. Naddu issa għall-Onorevoli Katrin Berder minuta nofs. Grazzi ħafna, President. Grazie u koll Linda Makavena xoll li intamet Aħna dejjem rajna kif l-igwaljanza tal-Europa hija wkoll l-igwaljanza bejn is-sessi. Għandna eh, nkomplu nikkonsidraw bħala punt ewlieni għall-istrateġiji ta' żvilupp, speċjalment din is-sena meta qed nitkellmu dwar Sustainable Development Goals. Nis għandhom eh, nevitawlhom il-violenzi li qed jiġu jisiru eh, fuq, specialment postijiet bħal Boko Haram fin nigeria l-Jazzi fil-Sirja, il-kapijiet ta' ta' refugjati u l-lista twila. Imma hija sfortunatament fatt li hemm ħafna eh, wild eh, jitwildu ħafna trabi minn dan il-vjolenza u aħna naħseb li tkun aħjar forsi li jkun hemm abort Eh, eh, sigur mill-trattament inuman kif ukoll il-kapaċità li huma jkollhom id-drittijiet ta' reproduzzjoni huwa essenzjali għall-libertà tan-nisa. Aħna għandna niżguraw li n-nisa jkollhom eh, aċċess għad drittijiet ta' reproduzzjoni sessuali kif ukoll abort żguri. Din għandu jkun parti mill appoċ tal-Unjoni Ewropea għan-nisa f'dawn l-aspetti u dawk li qed jaħarbu mill-vjolenza f'dawn iż-żoni. Grazzi. Thank you. Uh, on behalf GU Grazie, fissem il-GUE NGL il-Signora Fiorenza al-Menuta Grazie President. Skont i trattati u l-istrateġiji tal-Unjoni Ewropea illi firmat u anki il-lanijiet tal-iżvilupp sostenibli għal-2030 illi il-ġus maquda għamlu pubbliku reċentiment jgħanħoss li għadmir tagħna u e, illi nimpenjaw ruħom minnaħat tal-parlament biex ikonna implementazzjoni ħjar ta' tini e, għan kemm kemm fuq il level tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-Istati membri. Aċċess għall-istruzzjoni għas-servizzi tal-ħazzaħħa għaż-żgħaż għat-tfajliet. Svilupp biex in-nisa jkunu jistgħu jgħażlu l-impik tagħhom li joġobhom u jkollhom rispett tal-irġiel. Issa għandna għaġe l-Istitut għal ugwaljanza fejn fost is-sessi, eh, hawnhekk qed jgħidu eh, li mu mal punti urġenti immedjatament. U nirrakkomanda li nibdew nimplementaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Illi anki fuq livell reġjonali biex inkunu nistaw nkunu effettivi. Waqt l-anijiet tal-izvilup sostenibli hemm ukoll id-dritt tal-izvilup li fisser sħubija globali għal pajizi terzi għal pajizi li għet jiżviluppaw. Dan kolon, farit li rigwardawna. Grazie. Onorevole, Grazie ħafna. Issa naslu wasalna għal proċedura għaj, zewċ kellima. l ewel Ricardo Salao Santos. Grazie ħafna. Grazie ħafna, Sir President. Protokoll bil-2010 u 15 eh, jgħina biex nizviluppaw politiki ġodda fil-kamp ta' eh, politika ta' svilupp. Imma diversi instrumenti li għanna bżon intensifikawhom. U hemm politiki oħra li għanna bżon nirfinawhom jew inkella nabbandunawhom għal alternattivi oħra bejn 2015 u 2020 għanna bżonna eh, approċ koherenti u ambizjuża li biex ikun hemm nipromovu tibdil fl-istituzzjonijiet li jiġbor l-anijiet soċjali oħrajn tal-Unjoni Ewropea biex nidefendu l-egwaljanza bejn is-sessi hija għandha tkun komponent fundamentali eh, ewlini tal-pjan tagħna. Li wieħed jestendi il- l-għaniet ta' dan dan l-aspet hija essenzjali għax kummerċ ġust hija tajba biex nipromovu tibdil fil-kultura mal-pajiz li aħna nikkommerċaw. Grazzi. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Naddu għal kellimni minna l-Onorevoli Stilin Ehm, L-Unjoni għandha tiġilet kontra diskriminazzjoni, speċjalment fuq il-post ta' xogħol, ehm, jgħid l-Onorevoli Marjas. Fi żmien meta għandna kriżi globali qed naraw ehm, li qed tiġri fil-każ tal-nisa fid-dinja ġenerali. In-nisa għandhom pożizzjoni diffiċli meta niġu għal reklutaċ fil-kamp ta' xogħol. Taħt il-memorandum li aħna għanna fil-Greċja mara batiet ħabba l-effetti li kella mill-krizi. Batew forzjonata mill austerita taħt il-memorandum. Dak li għanna bżon. Trasparenza ikbar, specialment fil-sistema ta' pensjonijiet. dak li nixja son pensjonijiet tan nisa u rġin. Għanna bżon u koll iżiet ħarsin għal nisa u għatfall taħħom. Grazzi. Onorevoli Marjas, naddu issa għal għal għal komissarju l-onorevoli Kristos Stilinadidis eh, komissarju Stilinadidis grazzi għafna jgħajt il-komissarju għabel kollox nippermettu li nifraħ l-kollega tiegħi Linda McCavan għal dedikazzjoni tagħha fuq dan il fuq din il-kwestjoni da' sekk esiġenti u ta' sfida. Permettilu kollu ringrazzjakom għal dan il-dibattitu verament utli fiċ ċirkustanzi verament diffiċli li juri li hemm pożizzjonijiet li għal pożizzjonijiet tagħna ma qrib meta niġu għal titjib għal tal-ħajja tan, tan nisa f'pajjiżna. Nispera li tħassib ta'kom ġi indirizzat fil-qafas ġdid għal eh, azzjoni u li nkun nkomplu dialogu tagħna għall-implementazzjoni. Nixtieq ukoll nirringrazzjakom għad-dedikazzjoni ta'kom fuq kwistjonijiet ta' ta' eh, sessi meta aħna din is-sena qed niċċelebraw l-20 anniversarju ta' pjattaforma ta' Beijing għall-azzjoni fil-50 anniversarju tar riżoluzzjoni tal-ġlus ma'għuda fuq in-nisa eh, paċi u sigurtà li fija aħna dottajna. l-agenda għal-żvilupp sostenibli biex l-ħmad ħallu ħadd wara, specialment in-nisa u l-bniet. L-agenda ta' 2030 30 hija ambizjuża. biex tipprova tilħaq l-ikwaljanza bejn sassi u jkun hemm empowerment tan-nisa bħala motivaturi tal-svilupp sostenibli u l-Unjoni Ewropea għalet xi ġimgħat f'New York li aħna rridu naraw li id-drittijiet tan-nisa u, u bniet jiġu rispettati minn kulħadd u kullimkien fej kulħadd ikun jista' eh, jasal għal potenzjal li jkollu u jkun hemm soċjetà iżjed ġusta għal kolħat. Il-Kommissjoni fil-servizz esternu kol u impenjati biex dan l-impen tsir realtà eh, billi kunem eh, implementazzjoni eh, effettiva tal afas tal-sessi iżjed effikaċi. Soċieta ċivili, organizzazzjoni internazzjonali, nist fl-intrapriża u partijiet interessati oħra u koll. U bħahna bħala kommissjoni nappoġġaw fuq din il-kamra biex ikun s-sieħeb. siħeb Ewlini tagħna, grazzi għal attenzjoni ta' kull. Efħaristo. Eh, grazzi, grazzi ħafna, kummissarju. Issa se nagħlqu u diskussjoni tagħna.